Qabel ma nibdew bil-votazzjoni għandi żewġ avviżi illi nixtieq eh, namilom u jekk joġobkom oqgħodu ftit attenti. L-ewwel għandha x'taqsam mal-terremot fit-Taiwan fil-ftuħ ta' din il-plenarja, nħsibijiet tana tagħna imorru għand il-vitmi tal-terremot li seħħet Taiwan il-bira xuħut minn dawn il-vitmi għadhom neqsin. Aħna nishtiqu li l-vitmi l-familji tagħhom u l-ħaddiema li qegħdin jaħdmu biex jgħinu l-ikbar numru ta' nies possibbli il saħħa u l-kuraġġ kollu li għandhom bżonn wara dan id-diżastru il illi seħħ. It-tieni ħaġa l-autoritajiet kompetenti